Issa naddu għal-voti. L-ewel net il-rapport Wingel. Votazzjoni nominali, il-votazzjoni miftuħa. Did you vote? in? Votajtu, signori. Ma scheda, scheda, ma scheda. Eh, The vote is closed. Il-votazzjoni hija maluqa. Mia mia scheda. Approved with U din ġiet approvata b'maġġoranza qawwija, sinjuri. Rapport De Castro. Votazzjoni nominali, il-votazzjoni hija miftuħa. Did you vote? Ivvotajtu. Iva. Mela votazzjoni maluqa. U diġi approvata b'maġġoranza qawwija wkoll u nifraħ l-Sur De Castro u l-Sur Winkler ukoll. Report The rapporteur Il-rapport ser Hudgton, il-rapporter xtaq jagħmel intervent. Jekk joġbok. Grazzi ħafna, Sur President. Dan ir-rapport jinsab qudiemna llum minħabba li hemm dewmien sinifikanti mbassar fil-konklużjoni tagħna marbuta mar-riforma tal pak u din miex ta' sorpriża kif madwar 2600 emenda imresqa min-naħa tal-MEPs għal regolamenti ewlenin tagħna f'dan ir-rapport. Ir-rapport tiegħi ġi prezentat bħala xaġa pjuttost teknika iżda hemm inħoss messaġġi importanti li rridu noħorġu minnu. Rapport ġi approvat anonimament fil-Kumitat tal-Sajt li hija xaġa mhux tas-soltu. U rridu nassiguraw li ċess reġim ta' aċċess eh, għal 12 mil li sissa huwa implementat għandu jibqa' jintuża u li l-CFP l-ġdid jiġi approvati. Jekk ma napprovawx dan ir-rapport, sinjuri, il-reġim ta' 12 mil se jiskadi sal-aħħar ta' din is-sena u l-kumitat adotta dan il-rapport unanimament u dinja xi ħaġa li ma nistgħux eh, laqas biss tista' taqdim il-moħħna li ma naċċettawx. Minħata CFP mill-bidu ta' regolament fl-1993 u minn dak iż-żmien lem sussegwentament dejjem ġi implementata l-10 snin sussegwenti. Dik l-estensjoni se tkompli sa l-2014. Umbagħad naraw minn hemm xi wassal is-CFP l-ġdid. Iżda nixtieq nagħmel punt hawnhekk li anke l-Kummissjoni Ewropea aċċettat il-ġestjoni ta' settur ta' sajt fiħdan il-limitazzjoni ta' 12 mil kienet ta' suċċess, ġiet ġestjonata b'suċċess. Allura biex noħorġu lezzjonijiet minn dan il-fat li effettivament fisser li eh, nazzjonijiet li għandhom is-settur tas sajt eh, kienu qed jiġġestjonaw is-sajt eh, fih dan it-12 mil meta ma' mal-CFP in ġenerali li ma tantx mar tajjeb U naħseb li hawnhekk għaw raġuni valida biex nestendu dan il-distanza ta' 12 il-mil kemm fi żmien u kemm fi distanza. Iżda din hija xi ħaġa li se nagħmlu li hawn preżenti f'dan rapport. Grazzi, irridu nivvotaw votazzjoni nominali, votazzjoni hija miftuħa fuq dan rapport. Is everybody Kulħadd ivvota? Jekk joġobkom, signori. Se nistennew ftit ieħor. Okej, okay, Tajjeb wis, mela nalqu il-votazzjoni. Tajjeb wis. Mela maġġoranza qawwija tas-sew hawnhekk, sinjuri. Ok, thank I con Tajjeb wis, eh, nifraħ li rapporter ta' dan ir rapport Il-rapport Moreira. Jek joġobkom, Sur Moreira, jek joġbok. I will be brief and I... Fil-qosor, għandi xi ħaġa importanti x'ngħidilkom, sinjuri. Leonet bħala rapporter Nitlobkom biex taċċettaw dan il ftejm minħabba li dan huwa ftejm tajjeb. U għandu jiġi mill-qoħ bħala template illi fuqu eh, jitħadmu l-ftejmit l-oħra. U nittama li se jkollu unanimità bħal fuq il-fajl preċedenti. Iżda ma dana kollu, e kif qed nippruvaw dan il ftejm aħna maħniex qed nivvutaw jew naċċettaw id-deċiżjoni tal-Kunsill fuq din il-kwistjoni. Din għandha dispożizzjoni li tistabbilixxi mekkanizmu ta' komitoloġija permezz ta' proċedura ta' eżaminazzjoni li tippermetti lil kunsil biex jikkontrolla deċiżjonijiet tal-Kummissjoni fir-rigward tal-applikazzjoni ta' dan ftehim. U fl-opinjoni tiegħi, il-Parlament mandux jaċċetta illi il-Kunsil jiddeċidi b'mod unilaterali fuq xi ħaġa illi per definizzjoni għandha tkun kodeċiża minn dan il-Parlament. Ma nistgħux naċċettaw li l-Kunsil jabbuża il-komitoloġija tiegħu biex mod unilaterali jikkontrolla il-Kummissjoni fl-applikazzjoni ta' dan il-ftehim. U għalhekk e permettu li nkun ċari li aħna maħniex qed naqblu fuq id-deċiżjoni tal-Kunsill brabta ma' dil-kwistjoni U jekk din tibqa ma tinbidilx u nittama illi mhijiex, illi se tinbidel fil-fatt effettivament, ma nħalluwix bħala xi ħaġa li tista' tiġi konsidrata għal każijiet fil-futur fir rigward ta' ftehimiet internazzjonali oħra. Sfortunatament il-Kunsill mhuwiex preżenti magħna iżda jiena konvint illi dan il-messaġġ se jilħaq lil kunsill ukoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela se nivvotaw Dawk favur, sinjuri. U min huwa kontra? Astenzjonijiet? Approvata. Kongratulej. Nifraħlek. Sur Marina. Il-report eh, ta' Deva, ta' Nirje Deva. Sur Deva, jek joġbok. Mr. President. Sur President, grazzi ħafna tal-li tajtni l-opportunità biex eh, nitkellem l kollegi, faċċata u dim il-kollegi tijaj u dim il-parlament il-konsil, grazzi tal-li tal-rapport ta' da' sekk malajr. Mistax il-elf ruħ se jmutu bil-ġuħ il-lum. Sempliċement biex namela daħla fil-perspettiva, dan huwa l-parlament kollu bl-istaff bil-konsil u l-istaff, il-qorti tal-ġustizja u l-istaff tijaw, l-ombudsman u l istaf tijaw, u terz mill-kommissjoni u koll. L-output globali tal-popolazzjoni mistennija tirdoppja u titla għal 9 biljun ruħ. U l-produzzjoni tal-ikel tagħna trid tirdoppja sabiex tilħaq id-domanda. Tant qawwija illi d-dinja se jkollha titma'. Il-konvenzjoni attwali tal-ikel ma laħqitx dak li huwa bżonn jus il-konvenzjoni l-ġdida li se tgħaddu intom illum se tintroduċi forum ġodda ta' assistenza l produtturi lokali bil dawk li jixtru mill-postijiet lokali natu vouchers l bdiewa fi pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw sabiex dawn jistgħu eh, joħorġu aktar flus u ġid u l-agrikultura fil pajjiżi żviluppati wkoll. Grazzi ħafna ta' daw kollha li kienu qed jaħdmu daqstant sew u bis-saħħa sabiex eh, dan ir-rapport jgħaddi biex insalvaw daqstant ħajjit. Grazzi ħafna. Grazzi. Dawk eh, favur ta' dan rapport kontra astenzjonijiet approvata. Nifraħlek. Il-rapport Bauer. Il-rapportex ta' eh, jagħmel intervent ukoll. Thank you, President. Grazzi ħafna, Sur President, tal tajt l opportunità Ma kenix diskussjoni plenarja fuq dal-punt u allura xtaq tinżid ftit kummenti osra. Id-direttiva proposta trid tbiddel id-deċiżjoni tal-1995 fir rigward tal-protezzjoni konsulari għal ċittadini Ewropej eh, me rappresentazzjoni konsulari fir rigward tal-afas eh, minn ta' trattat tal-Lisbona, ġi stabilit minnaħa ta' trattat tal-Lisbona. L-artiklu 23 ta' trattat tal-Lisbona li huwa bazat fuq dan rapportu jgħid li ċittadini kollha tal-Unjoni Ewropea għandhom eh, fiħdan it-territorju ta' pajjiżi terzi fi stat membri mhuwiex rappreżentat għandu jiġi intotellat eh, mill-protezzjoni mill-autoritajiet konsulari tal-pajis tiegħu. Dan ma jkoprix bis situazzjonijiet ta' kuljum bħal telf ta' passaport, eh, ser jew kriminalità, iżda jkopri wkoll eh, situazzjonijiet ta' kriżi fej ċittadini Ewropej jista' jkollhom bżonn ta' assistenza Fergwar ta' situazzjoni eh, ta' kuljum konsulari, ċittadini jistaw jiksbu għajnuna minn kull ambasċata ta' kull stat membru eh, meħabba li situazzjoni jistaw jivarjaw. U l-komitati kolla u kważi ftemu b'mod unanimu u l-pis ta' evakwazzjoni jew xi kriżi oħra marbuta ma' dil-ħidma inkluża l-assistenza ta' ċittadini Ewropej Eh, rwol tal-koordinazzjoni għandu jadim delegazzjoni Ewropea. Dan huwa rapport eccellenti, eżempju eccellenti biex nuru li aktar Ewropa ma jfissirx aktar burokrazija jew aktar Brussel. Ektar Ewropa tista' tfisser aktar għajnuna għal ċittadini Ewropej li huma fil-bżonn aktar protezzjoni għal dawk li għandhom bżonn rappreżentanza fil pajzi terzi li jsibu ruhom f'sitwazzjoni prekarji ta' kriżi u fl-aħħar net nixtieq nirringrazzja lil dawk x-shadow rapporters kollha tal-isforzi tagħhom. U nixtieq nitlob ukoll ilkom koll kollegi sabiex tappoġġjaw dan ir-rapport. Grazzi. Roll call vote, the vote is up. Grazzi mela nivvotaw l-votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Grazzi mela danġi approvat nifirħulek. Signora Boy. Rapport Bastos. U Dawk favur, signori, Kontra, astenzjoniet. Approvat. Nifirħulek. Sur bastas. Il-rapport ta' Bowles. Votazzjoni nominali. Sigrita. Is everybody... Kulħadd eh, ivvota, sinjuri? The vote is closed. Il-votazzjoni hija magħluqa. Rejected. Din ma accettata Mr. Kaminski. Mr. Kaminski? Is-sur Kaminski. Sur President. Jina naħseb li u għajna ċettabli li nresqu għal votazzjoni persuna speċifika ħafna u dan huwa hija votazzjoni e, segreta iżda l-isem ta' dil persuna ma jider imkien. Aħna qed nivvutaw fuq xi ħadd li laqas biss nafu fuq min qed nivvutaw, Sur President. Nixqu naraw l-isem imqar fuq il-bord. Grazzi.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 Um, the, the, the all uh, report. Ma, il-rapport eh, eh, kollu minu favur, minu kontra, astenzjoniet ġiet approvata. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Il-votazzjoni hija magħluqa. Approved. U din ġiet approvata. Nifirhulek, Sir Moreira. The following point is in favor. Il-punt li jmiss, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet, approvata, nifirħilkom. Sniber Jastram report. Eh, rapport Sniber Jastram. Paragrafu 3 minu favur Min huwa kontra, astenzjonijiet approvat. 23. L-ewwel parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet approvata. It-tieni parti, favur. Kontra. Astenzjonijiet approvat. Talba l-verifika votazzjoni nominali fuq it-tieni parti ta' paragrafu 23, sinjuri. The vote is closed. Votazzjoni maluqa u din għaddiet. 36 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, approvat. Verifika tajjeb wis, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u din ġiet approvata. 51 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet approvat. It-tieni parti favur kontra astenzjonijiet approvat. 107 l-ewwel parti fej favur kontra astenzjonijiet approvat. It-tieni parti seba' dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet approvat. 110 minu favur, kontra astenzjonijiet approvat. 111 favur, kontra astenzjonijiet approvat. 115 l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet approvat. It-tieni parti 115 favur, kontra astenzjonijiet approvat. 116 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet approvat. It-tieni parti 116 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet approvat. 122 l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet approvat. It-tieni parti 122 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet approvat nivverifikaw mela l-votazzjoni miftuħa votazzjoni nominali 122 it-tieni parti. Il-votazzjoni hija magħluqa. Approvata. L-Onorevoli Cortes Lastra. No? Ok. Le, mhux il-każ. Jekk joġbok enmienda Grazzi, Sur President. L-emenda tgħid hekk. Wara l-kliem prostituzzjoni, eccetera, nixtiequ nżidu mezz ieħor ta' protezzjoni għan nisa sabiex ikollhom aċċess għal protezzjoni leġittima. Grazzi. Nobody is against. Ma' kontra din l-emenda. Okay. I'm sorry, onorevoli. right, skużani, onorevoli. Huwa impossibbli biex nivvutaw fuq din l-emenda bil-fom. 144 l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet approvat. It-tieni parti 144 favur kontra astenzjonijiet nivverifikaw votazzjoni nominali miftuħa. The vote is closed. Approvata, tjati President. 147 147 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, approvata. Verifika. Votazzjoni miftuħa.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 The vote is closed. Votazzjoni miftuħa, maluqa, għaddiet b'maġġoranza kbira. In, in favor. 18, dak favur, dak kontra, astensjonijiet għaddiet. Issa, namlu verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa, Approvata. Is-Sur Cashman. Onorevoli Cashman, kjoġbok. Grazzi, President. Qabel ma nieħdu dal-vot importanti nixtieq li il-Kamra tirrifletti fuq parti mil kbira minn dawk li fuq in-naħa l-oħra għamu jitkellmu kontra il-nisa ikollhom id-drittijiet tagħhom. Grazzi. No. Mr. Mitchell. Ok, ok. Ok, tajjeb. Nat il-kelma bis l-sur Mitchell. The reason I stood up is... Uniqfu Em, el 200 miljun mara niqsin mill-popolazzjoni tad dinja minħabba abort, abort għabbażi eh, ta' differenza bej sessi, ma nħossux li dan għandu jaffettwa. Ġifri jew ħaġa jew oħra, grazzi. Ok. Roll. Tajjeb. Votazzjoni eh, nominali, miftuħa votazzjoni maluqa għaddiet b'maġġoranza kbira u jina nifraħ ir-rapporter qed jgħid il-President. Morru u gawdu l-ikla li għandkom tiklu qed jgħid il-President dejjem. Bella domanda. Please, please, please. Jekk joġobkom uħorġu mis-sala bil-kwiet, ħan komplu bix-xogħol. Grazzi. il-magnatijaj, nishtin rapporta li il-magnatijaj ma kienet tal-votazzjoni bil-kart ma kienet ċettaħdem tajjeb. All right, etjet li President, ninformaw il-servizzi. Now, now we... Ella, issa, Naddu għad-dikjarazzjoni tal-voti, l-ispjegazzjoni tal-voti.